Issa fuq l-agenda għanna reprezentazzjoni qasira tar-rapport mistassur Sur Valean fuq l-applikazzjoni tad direttiva 2004-38 ked dwar drittijiet tal ċittadini tal-Unjoni Ewropea tal-membri tal-familja tagħhom biex eh, ċalqu jeġu liberament fit-territorju tal-Istati membri. Rapporter erba' minuti. Grazzi Chair, Kommissjoni il-drittijiet fundamentali għal-ċittadini Ewropej, wieħed li jaqat ħafna il-ċittadini wadak tal-movement ħieles fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dan id-dritt huwa implementat direttiva 38 li fiħem il-istituzzjonijiet u l-kundizzjonijiet għal membri tal-familja u ċittadini tal-Unjoni Ewropea li il b'mod liberu fi territorju tal-Istati membri. Fl-2006 minn miljun persuna eh, użaw dan id-dritt eh, u miljuni oħra użaw id-dritt li jivvjaġġaw fiħdan l-Unjoni Ewropea. Bħala rapporter tal-evalwazzjoni ta' din id direttiva jkolli ngħid li l-applikazzjoni konkreta tal-dritt tal-ċaqliq liberu hija imminata mill-istati membri u dan biksur ta' trattat u direttiva l-ONET il-trasposizjoni eh, mill-istati membri din ma tantx kienet tajba il-Kommissjoni għamlet studi differenti e, e, u anka l-Parlament għamel studji fej e, jider li jem fil-fat il ksuta dawn id-drittijiet ta' ċittadini, dawn il-problemi fil-fat edin imsamijin fil-rapporti għaj għanna piżijiet amministrativi għal eh, ċittadini minn eh, pajjiżi terzi li għandhom xaqsmu matħul u eh, l-proċeduri involuti biex fejt jitħol mek anka fejn jitħlu l-imsieħba, reġistrazzjoni ta' daw l-imsieħba biex jitħlu fit-territorju. il, anka l-prinċipju ta' proporzjonalità eh, ma tqis u fċertu każijiet u għandna ċertu ċittadini fċertu komunitajiet illi eh, kien hemm diskriminazzjoni eh, kontra tagħhom fejn jitlu dawn id-drittijiet illi qed tippermettilhom din id-direttiva eh, kien hemm abbuż u użu ħażin ta' dan id-dritt ikolli ngħid illi l-artiklu 35 tiġa jipprovdi biex l-istati membri jiġġieldu kontra l-użu ħazina ta' dan id-dritt minn xi ċittadini li abbużaw minnu. daw kolla li koperaw miħaj eh, f'dan il-rapport kolla għandhom l-istess ħassib tijaj u bħali jaqblu li jridu nsibu soluzzjoni tal-difikultajiet li hemm. Wieħed mill-passi li rridu nieħdu mal huwa il in mill-Kummissjoni ta' linji ta' gwida għal eh, l-implementazzjoni biex ikun hemm eh, ċarezza dwar pereżempju riżorsi suffiċenti jew eh, sigurtà pubblika. Meta dan isir mbagħad il pajjiżati membri jistgħu jimplementaw dawn il-linji ta' gwida sal l-aħħar ta' din is-sena. Irrid tkun hemm aktar fondi biex uh, isir aktar integrazzjoni u l-Kummissjoni ma tixtieq lura li uh, tiftaħ Eh, proċeduri ta' ksur fejn eh, dawn id-drittijiet jiġu miksura. Rridu nirrikonoxxu li l-istati membri għandhom bżonn fl-aħħar net li applikaw jagħmlu traspożizzjoni ta' direttiva b'mod tajjeb biex insolvu dawn il-problemi ma jistawx jaħirbu mill-obligu tagħhom fi rigward ta' dan il-ċaqli liberu. Wasal iż-żmien il-Kunsill u l-Kummissjoni juru eh, fejn li l-Unjoni Ewropea hija veru post fejn hemm il-moviment liberu mhux biss tal-oġġetti u tal-kapital iżda anka taċ-ċittadini. bil-vot ta' għada, aħna ħanaraw min qed jappoġġa liċ ċittadini l-Unjoni Ewropea u n-nuqqas ta' diskriminazzjoni kontra dawn iċ-ċittadini. Grazzi. Herr Präsident, meine sehr verehrten Nisimaw issa risposta tal-Kommissjoni, Signuri President. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-rapport eh, tijak, nishtin nirringrazzjak tal-kooperazzjoni kostruttiva tijak eh, Fu uh, eh, kustjoni daqshekk sensitiva. Il-movement ħieles tal-ċittadini huwa wieħed mill-libertajiet fundamentali li għandna fissu uniku. Il-movement ħieles tal-ċittadini huwa fil-fatt il-bażi eh, tal-su uniku u tal-kompetittività fil-ekonomija Ewropea rridu naraw b'mod ċar nafu fil-fat li jemnu qasijiet f'dan il-qasam fil-liġi komunitarja u dan eh, fil-fat huwa dinja violazzjoni tal- eh, wieħed mill-prinċipji bażiċi ta' dak li tfisser l-Unjoni Ewropea din hija kwestjoni essenzjali għalhekk aħna nilqgħu dan ir-rapport li ġie adottat fil-Kummissjoni f'Ottubru dwar l-applikazzjoni tal-direttiva 38 eh, eh, tal-2004 jiena kuntent bir-riżultat illi hemm fir-rapport tal-Parlament għax dan jaqbel ma dak li sar mill-Kummissjoni mir-rapport tal-Kummissjoni. Issa għandna stampa sħiħa tal-implementazzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-direttiva fl-istati membri e, e, fil-realtà, għalek issa wasal iż-żmien wieħed jaġixxi fir-rapport li hemm e, imdizel huwa il-responsabilta għall-implementazzjoni tajba u l-applikazzjoni tajba ta' din id-direttiva taqa fuq l-istati membri in fusom u l-Kommissjoni edha tisseħ biex tkun attiva f'ħafna oqsma. Għalek jina nista forse nispiega fejn il-Kommissjoni eh, tara illi eh, hija għanda eh, il-rwol tagħha. Aħna nemnu li din id-direttiva tiġi implementata b'mod komplet u b'mod sħiħ. Waħda mill-prioritajiet tagħna fil-25 rapport annwali mill-Komissjoni fl-2009 il-rapport annwali tal-2009 ħajqis din il-ħaġa. Rridu nassikuraw li din id-direttiva qed tiġi implementata b'mod tajjeb u mingħajr żbalji. Rridu nassikuraw illi l-każijiet illi hemm ta' implementazzjoni dajfa jew applikazzjoni ħażina irridu jiġu diskussi mal-istati membri fejn isir dan il-ksuru jekk naraw illi m'hemmx avvanzi adattati l-Kommissjoni mis seddum biex tibda proċeduri ta' ksur kontra dawn l-istati membri. Il-Kommissjoni għandha l-intenzjoni li uh, tiklop l-istati membri u l-ċittadini u tipprovdihom bl-informazzjoni u bl-appoċ li dawn għandhom bżonn biex ikun hemm linji ta' gwida fuq ħafna kwistjonijiet fejn aħna rajna li kien hemm problemi, pereżempju fl-applikazzjoni jew l-implementazzjoni tal-direttiva, pereżempju fejn tħol it-tkeċċija jew il-ġlida kontra l-abbuż fil-linja ta' gwida aħna nsemmu dawn il-kwistjonijiet, speċjalment dok il-kwistjonijiet li anka l-Parlament semma bħala problematiċi. Fuq livell tekniku l-Kummissjoni se tkompli bil taħdem mal-Istati membri u mal-gruppi tal-esperti u l-gruppi ta' ħidma biex tagħti definizzjoni għal problema li hemm u tipprova tiċċara l-interpretazzjoni tal-kustjonijiet li jaqgħu taħt id-direttiva. Però Ikolli ngħid li ma nistgħux napoġġaw il-paragrafu 23 tiegħek fir-rapport, il-paragrafu 23 jgħid illi il-teams tal-esperti għandhom jagħmlu żjarat on the spot u fuq bażi ta' dawn iż-żjarat ikun hemm eh, xi sistema reċiprika biex eh, eh, jisir evalwazzjoni ta' x'qed isir dawn il-mutual appraisals ikolli ngħid ħafna drabi jsiru taħt it-tielet pilastru u mhux taħt il-liġi komunitarja, ma jaqgħux taħt il-liġi komunitarja. Il-soluzzjonijiet li sabu li stati membri biex japplikaw din id-direttiva ifissru illi l-valur mizzju ta' dawn l-eżamijiet dawn iċ-checks ikunu limitati għax kif tafu l-istati membri jistaw jazlu il-forma eh, li jridu huma ta' kif jimplementaw id-direttiva. Pero il-Kummissjoni se tkompli uh, eh, Eh, tgħaddi l-informazzjoni dwar l-implementazzjoni tad-direttiva ħajkun hemm informazzjoni li tingħata liċ-ċittadini, informazzjoni li ħadd tkun ukoll fuq il-website u ħa nassikuraw li l-istati membri jamlu daw il-kampanji eh, u ħanejnuhom aħna biex jgħaddu din l-informazzjoni li ċittadini il-Komissjoni tista' takkomoda il-ħafna mill-affarijiet li hemm fir-rapport tal-Parlament għandna nixtru nirringrazzjaw il-Parlament tal-appoġġ tiegħu u tal-osservazzjonijiet illi għadda f'dan ir-rapport. U aħna nemlu li din id-direttiva eh, fl-aħħar se tkun tista' tiġi applikata b'mod tajjeb. Eh, eh, din hija eh, importanti ħafna minħabba li dan huwa prinċipju bażiku tal-Unjoni Ewropea dan il-ħelsin tal-moviment. Grazzi ħafna l-Kommissjoni, il-vot azzjoni dan ir-rapport is-sira dal Issa imissa il-rapport ta' Sinjura Ries dwar it-tħassib rigward is-saħħa malbuta mal-kampi elettromagnetiċi għal erba' minuti rapporter. Grazzi ħafna qabel ma nidħol fid-diskussjoni. Jina minix l-ewel wahda, għasan kull l-axar wahda li